Votazzjoni hija għada f'nofsinhar. Is-seduta tkompli għada il-ħamis 23 ta' Ġunju mid-disa sassija. U bekk nistgħu naġġornaw is-seduta tagħna tal-lum u lejl tajb kulħadd.